y señores, muy buenas Membri, wara nofsinhar it-tajjeb u nilqakom. Fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet il-ġdid fil-qatwa ifta dal-Kumitat. U nixtieq eh, niftaħ il-laqgħa tagħna. Billi nintroduċi li l-nifsi Karl Testuga, jina membru ta' delegazzjoni spanjola tal-IPP u jina għata unura li l-immexxi dan il-komitat kif tistaw taraw mhix qegħdin mexxi dal-komitat għax xina l-aktar wieħed anzjan f'dan il-komitat imma xi regoli qed jitbidlu u is-sekretarjat talabni ħalli immexxi il-komitat minħabba li kont viċi ċer tal-komitat fl-aħħar mandat mena għandna nies aktar kwalifikati u aktar għandhom aktar esperjenza bħal pereżempju s-Sur Cashman forsi jista' jmexxi aħjar minni dan, imma xorta kien unur għalija li ingħatajt l-opportunità li mexxi laqa mena naddu malajra xoltana ħan tellow iċ-ċer u l-viċi ċerta dal-komitat. Issa bħala ċerta dal-komitat għaw persuna li ġiet nominata Is-Sinjura Mazzoni mill-grupp tal-IPP. Issa jekk hawn ħadd ieħor li jixtieq eh, eh, jgħid xi ħaġa sewa l-waqt li jgħid din il-ħaġa mawħat mena allura jekk taqblu nistgħu nivutaw b'akklamazzjoni minħabba li hawn eh, kandidata waħda. Senjura, qed tara nix bżonn votazzjoni ċaċipa kienet biżejjed. Io vorrei brevemente ringraziare. Staqt fil-qosor, nirringrazzjakom il-kol tal-li eh, oġobkom eh, għawnek eh, tpoġuni din il-kariga nittama li dan il-wol nobdiħu għankan nobdi l-aspettativa ta'kom u kol inkompli fuq xorsi li sar mill-presidenza preċedenti. Issa ħan eh, kompli bi xolijiet li għanna qoddimna dan huwa dan huwa dinja laqa ta' twaqif u nixtiequ appuntu nżommu fil-qosor sabiex nżommu mal-ħimniet Ewropej. Nkomplu lek biex xoltana jekk mawx interventi jidher li għaw talba eh, għal eh, mikrofonu qabel appunt nkomplu bit-tieni votazzjoni sabiex neleġġu l-ewwel viċi-president ngħaddi ngħaddi l-kelma l-Sur Cashman. Thank you, Madam President, but uh, it was actually uh, coming on to the next item that I wanted the floor uh, force. Fuq il-punt li jmiss, Signora President, uh, jek appuntu, eh, nistan intervjeni metan iġu għal dan il-punt. Allora, anche per la... Tajjeb wis. Għal post tal-ewwel viċi-president għaw persuna waħda li hija kandidata is-Sinjura Paljederi. Nivvotaw għalhekk eh, mingħajr ma noqogħdu eh, niftu il-kaxix tal-vot biex ngħidlek. Uh, Madam President. Sinjura President, l-ewwel neġ taqt nifraħlek imma xtaqt najt li minħabba li sunna pillar dalli miex edawna, eh, mena edaw. I was going to say. Konsert najt illi jataċċetan nomina ma tista tajt dan u hija stess għal jan nfissa U, u probabilment tajdin il ħaġa bil-Grik ukoll. Congratulazioni per la elezione. Eh, si accomoda la neoletta vicepresidente. Per il secondo vicepresidente c'è una sola candidatura. Prosit, għanna kandidat wieħed għal tieni viċi sur Majer. Mena allura naħseb li nistgħu nadottaw l-istess proċedura b'ċabċipa. Congratulazzjoni. Prosit ukoll l sormajer tal-liġi elet. Issa, it-tielet viċi president. Is-sur it-rugaj. Niskuża ruħi, imma pronunzaċ xtajep ismek għal darboħra jekk ma ebda kandidati ieħor nistgħu nimxu biċċabċipa bħalma minna fl-oħrajn. L-aħħar votazzjoni għal raba Vice President, Sinjura Henkes għanna kandidata wahda u koll għal din l pozizjoni ċabċipa għal darboħra. Quindi, nell'esprimere nuovamente eh, il... Malek, neġa nifraħ il-daw kolla il ġew eletti u statu koll ningrazzja il-personi li għamlu parti mill-komitat nistaw nispiċċaw għalek l-attivitajiet ta' twaqif għal dan il-komitat. Għaw talba mm, Miss-Signor Hawken. tak, fru Forman. Grazie ħafna, Signora President. Jiena qed nitkellem taħt affarijiet oħra u nixtieq inqajjem żewġ affarijiet. L-ewwel net l-isem tal-Komitat. Fil-leġislatura ta' qabel edna li l-Komitat għandu jkollu isem ċar li għandu ikun eh, Komitat tal-petizzjonijiet ta' ċittadini u f'xi lingwi. Eh, l-isem ma' ma jiftijem, xħat fil-Danimarka per eżempju mista jifem xqetjenat u fil-kampanja elettorali der tad-daħ, minħabba li kont membru ta' komitat bisem tad-daħ. U kalli nitraduċi f-petizjoni ta' ċittadini meta kelli nispjega jiena x'namel, naset tkun tajnuna minħabba li huwa komitat li għandu x'qasam ma' ċittadini, għandu jkollu isem li ċittadini jkun jistgħu jifmo. U allura Għanna nitolbu l-buro jekk nistaw nsejħulu bħala komitat tal-petizjoni ta' ċittadini tam li kolħat jista' jappoġġa din il-ħaġa. Nixtieq li malar kemm jista' jkun aħna nistiednu lill gvern eh, Zvediż lill presidenza Zvediża biex ikollha laqamana. Cecilia Wallstrom għandha tkun hawnhekk din ukoll kienet membru tal-Komitat issa Ministru għall-Affarijiet Ewropej. U nittama illi konna laqa tajba maħħa ħalli nkunu nistaw ntejbu l-kooperazzjoni mal-Konsil. Naħseb li tassew tkun tajnuna din il-ħaġa għax-xogħol tagħna hawnhekk. Mela dik hija l-proposta tagħna li malajr kemm jista' jkun aħna nistiednu lill-Presidenza Zvediza, ġifiri l Cecilia Malmstrom li jatant mit-tlata għax xoltana kull kif. Iva, jena u koll nishtinajt l prosit, Signora Presidenti, ma jena naħseb li dawn il-punti kolla l ewwel net rridu narawom fil-laqa tal-grupp mal-koordinaturi u il-buro kollu kemmu u muxaw fil-fat. U jena naħseb li eh, nistanawonek il-proposta dak li xtaqt najt jena u l-appoċ siħtijaj. spørgsmålet om at øh, invitere Issa, il-kwestjoni dwar li nistidnu l-presidenza svediza nistaw nistennew fuq għadik, imma jena s tkun tassew ideja tajba jek minissa stess nqajmu dil-kwestjoni tal-lisem tal-komitata, aħna adottajna din il-ħagġa ktar qabel, dan ġi deċiż mill-parlament. sabiex ix-xogħol tagħna eh, fuq il-website meta ngħidu aħna x'namlu ma nagħmlux eh, bħala membri nkunu nistgħu eh, nagħtu preżentazzjoni tajba ta' dal-kumitat. Kellim li miss. Jiena nifraħlek. Jiena nara l-affarijiet bletni differenti għandna l-opportunità taħt il-Presidenza zvedisa biex indaħlu approċċ differenti f'dan il-Komitat. Ma nix fejn najdu, aħna eh, eh, rridu nistennew b'mod leġittimu mill-Konsill illi issir xi ħaġa jekk ikun hawn xi membri individwali minn xi pajjiżi li jkollhom xi problema u dan it-tim li ġdijt jista għajem din il-ħagġa minna ma noqoddu serħu fuq il-koordinaturi. Fuq l-isem il-kelma petizjoni ġej minn kelma latina u għanna il-kelma ombudsman u koll. U diffiċli li aħna nitkelmu dwar affarijiet, eh, kunċetti ta' ombudsman u għek jekk wieħed kux jisar jifem kelma, jekk wieħed iqiegħed il-kelma taċ-ċittadini l-affarijiet ma jpux jiftemu aktar bħala kunċett. U din hija ħaġa li kif suppost meta jkun il-waqt. U għandi punt ieħor. Ma nafx jekk il-ġimgħa diħen tom ser tkunu fi Brussell, ma jiena Ressaq talba urġenti kieku li l-buro jiltaqa ma' sekretarjat għax hemm ħafna eh, petizzjonijiet blura li għadhom fuq il-mejda. U ċ-ċittadini bir-raġuni ħossuhom diżappuntati li qed naħdmu tant eh, bil-mod fuqhom u naħseb li dawn il-petizzjonijiet partikolari dun ħarsu lejhom irdu naraw jekk nistgħux eh, naġu naqra fuqhom. Għanna xi petizzjonijiet u għandi f'moħħi waħda partikolari. Din hija fuq ħaġa li trid issir fuq ehm, il-pajsaġġ tax-xitwa f'park partikolari. Hija ħaġa li rridu naħdmu fuq din il-ħaġa urġentament għax inkella Ix-xogħol jibda f'Ottubru u imbagħad ix-xogħol kollu li sar biex wasal biex isir eh, petizzjoni ikun sar għal xejn, allura favur li naġu naqra l-affarijiet u ma nħalluhomx eh, joqogħdu hemmhekk jitrattini għal aktar eh, xhur. Grazzi ħafna nixtieq ngħid li ħaġa tajba li fil-buroħna Eh, jider li fl-aħħar eh, għandna maġġoranza ta' nisa walura l-bilanċ bejn is-sessi huwa tajjeb. Jiena naħseb li kien nkunu fil-qosor nkunu l-aħjar bħala politiċi naħseb għan għas nsir nagħmlu aktar xogħol għan nirrekomenda li zdoċ proposti illi u għoddimkom l-istedina lill-Presidenza zvediza u il-bidla fl-isem illi aħna mannix naġlu. Soltu naqbel ma' Sinjura Alkman imma mannix eh, naġlu għanna nħallu l-koordinaturi jew eh, dak li għandhom il-palissa kariga ta' koordinaturi biex il-taqaw fil-buro u jaslu għar soluzzjoni tajba bila għal fil-laqa li mistaħħom. Din jamlu fil-laqa li mis, għax naħseb dikja jgħal aħjar soluzzjoni, għax ħan għodun paċtum paċtum paċtum ma naslu mkien. Kellim li mis. Jien ukoll nixtieq eh, nifraħ lill-ċer u lill-viċi ċer. Viċi ċers. F'dan il-kumitat għandna erba viċi presidenti tal-parlament, ħaġa straordinarja, marrit najt l-senjura Olkan il-komitat ma jistawx jiddeċidu huma fuq l-isem tal-komitat tagħhom. U minx xi ħaġa ta' eh, Sovjetek fil-affarijiet jistgħu jsiru hekk. Hemm proċedura li rrid li trid issir jekk hemm proposta li nbidlu l-isem jekk din il-persuna tixtieq tibda l-proċedura dan huwa l-waqt li tibda l-proċedura imma m'hemm ebda dubju li eh, l kumitat jibidel eh, ismu, mux kull komitat jaqbatu jibidel ismu kif ġepu laħa. L-isem tal-komitati huwa parti mill-istituzzjoni u l-proċess istituzzjonali mandi ebda problema. Jek tidu t-proponu isem iħor, imma hemm proċess jtisir, miex ħaġa li għandu jagħmel il-komitat. Jina nappoġġa l-Sur Cashman e posponu imma nixtieq ngħid li l-eżis kollegi hawnhekk nifirħilhom tal-li ġew eh, eletti eh, mirġdijt imma din hija li ġiet deċiża fil-grupp eh, u fil- format tal-parlament u l-affarijiet formali kollha saru. Ġviri miex ħaġa stramba li qed noħloq hawnhekk jien. Kien hemm ħafna affarijiet li ma ftemux tajjeb u jiena naħseb jani posponu deċiżjoni, hija deċiżjoni kbira kbira tista' il-xi wħud ma l dak li ħatejn ħatejnhom ħafna il vice President eh, li għandu l-esperienza ta' appunto f'dan il-Komitat. Eh, Presidenta, komo. Eh, Signora President, aħna smajna l-kollegi differenti. Fuq l-agenda tagħna tal-lum dan il-punt mhux qiegħed fuq l-agenda. Kif intqal, ejja nħarsu l din il-ħaġa fil mis tal-koordinaturi nitkellmu fuq hemmhekk għax lan tal-laqa tal-lum u li nistabilixxu l-komitat, nsawru l-komitat. Aħna nistaw nqattaw ħafna ħin fuq din il-ħaġa. Ħajkolna biżejjed ħin sinjura l-kem biex niltaw flim kienu diskutu din il-ħaġa jina. Naqbel mal-Viċi President fuq dak li qal għax jina naħseb illi nistaw eh, naraw li din il-ħagġa tiġi diskussa fil- eh, laqa tal-koordinaturi. Il-koordinaturi ħeju ħeju il-laqa l-ewwel laqa tal-kumitat li ser isir fl-ewwel ta' Settembru. Mela mbagħad hemmhekk nitkellmu fuq il-proposti kollha li saru llum u nkunu nistgħu niddiskutu l-isem il-ġdid tal-kumitat jekk dan tassew jista' jgħin aktar is-subja ta' ċittadini u s-sem ta' ċittadini fil-ħidma tal-kumitat tagħna. Dak li għandu x'jaqsam ma' relazzjoniet mal-Konsil u l-istadina tista' ssir lill-Presidenza Svediża. Jiġu naraw jew mixtieq li jkun hemm sinerġija u nixtiequ li l-istituzzjoni kollha jaħdmu flimkien sabiex li l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jittrattawhom da mara kemm jista' jkun. Issa hemm għaġla u hemm għaġla li wieħed eh, jagħmel affarijiet bla doċċ imbagħad. Meta jasal il-waqt nieħdu deċiżjonijiet meħtieġa b'mod kolleġjali ovvjament fil-waqt li nħarsu x-xogħol tal-Gvernaturi f'dan il-qasam. Dak kollox għallum, eżis kollegi, għal darboħra prosit lil kollegi eh, eletti fil-burro tajba lil kulħadd.